Okay, colleagues, we are going to make a start. We're a couple of minutes late, and I'll make sure that... Eh, signori, importanti li nibdow, għanina prezidentu li nibdow fil-ħin. Kuntenta li nista nipresidi dan ismiħ publiku l-lejla u partikolarment nistiq nilqa fissem il-komitat tagħna l-sur Kristos Stiljanidis li ġie nominat bħala Kummissarju għal għajnuna umanitarja u ġestjoni tal-kriżi. Uħut minnkom kienu hawn il-bira fil-għaxija mal dawk li ma kienux hawn nixtieq nerġa' insemmi xin il-proċedura. Il-Parlament ħej il-vot għall-elezzjoni tal-Kummissjoni ġdida skont ir-regola 118 u għannes 16 tar-regola tal-proċedura billi valwa il-kummissarji kollha nominati għabbażi tal-kompetenza ġenerali tagħhom, l-impenn Ewropew tagħhom u l-indipendenza personali. Il-Parlament jivvaluta wkoll il-fema tal-Kummissarju nominat tal-portafol tiegħu l-ħiliet ta' komunikazzjoni u smieħ tal-lejla qiegħed apposta għalhekk biex nkun nistgħu nivvalutaw. Nixtieq nifurmakom li dan is-smieħ qed jixxandar live fuq l-internet fuq is-sit tal-Parlament Ewropew u via Europe by Satellite. Bekk kulħadd jista' jsegwi dan ismieħ online. Dawn ħajkunu disponibbli anke bħala verżjonijiet irreġistrati wara l-laqat. L-interpretazzjoni hija disponibbli bi 23 il-sin, kulħadd għaddej taħt pressjoni ta' ħin imma nitolbukom titkellmu bil-mod biex bekk l-interpreti kun jistgħu jlaħqu magħkom. Diġà l-ħajja tagħhom diffiċli, xogħolhom diffiċli, iżda il-lum huwa l-jum tal-traduzzjoni internazzjonali u għalhekk nixtieqilhom il-jum it-tajjeb il-ġurnata tajba u grazzi tal-qegħdin magħna lejna. Now we sent all our we sent our commissioners designates some questions in writing. Kenna mistoqsijiet bil-miktub lil kummissarju nominati nbatulu batenna lura tweġibit bil-miktub u batomna lura u għedin imqasmin il-membri kollha. Issa nispjega kif ħanimxu. Is-sur Tiljanidis jibda bil-istqarrija ta' ftuħ ta' mhux iktar minn 15 minuta, il-parti l-bira ta' smieħ bħal bira filgħaxija ħajkun 45 mistoqsija ta' minn membri f'kull round kull grupp politiku jkollu mistoqsija ta' minuta u l-kummissarju nominati kollu minuta u nofs biex wieġeb. Wara il-kummissarju nominati kun tkellem ikonna segwitu qasir ta' 30 sekonda u mbagħad it-tweġiba tkun tista' tkun minuta twila. Ġifieri l-ewwel round erba' mistoqsijiet għal kull għal kull erba' minuti għal kull mistoqsija. Il-bqija tal-mistoqsijiet huma tlieta total minuta għal mistoqsija żewġ minuti għat weġiba. Żommu il-ħin u d-dimajnejkom għandkom l arloġġ l-screens, nixtiequ ma niskorrux il-ħin ta' allokat li għanna. Ħajkonna mistoqsijiet ukoll miż-żewġ kumitati li ġew għal dan ismiħ għaliex jaħdmu fuq oqsma li jaqgħu taħt il-kompetenza wkoll ta' dan il-portafoll li huwa l-Kumitat għal affarijiet barranin u l-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u Sikurezza tal-Ikel. Wara dawk il-kumitati kunu tkellmu, niftħu il-kelma għal membri tal-gruppi politiċi. Nibdow issa minnu fih is-Sur Stiljanidis Naddilek il-mikrofonu għal massimu ta' 15 minuta. Grazie ħafna.